ma nibdew bil-votazzjoni. Ġes uċinosti od 5 unora. Is-Sur Sendegard għalli illi fil-fat mill-5 ta' frar ta' din is-sena il-mandat tal-tiegħu bħala membru tal-Parlament Ewropew ħaj u l-Parlament Ewropew skont l-artiklu 4 paragrafu 3 tal-regoli ta' proċedura fil-fatt waslu għal din l-aħbar u minn 5 ta' frar il-mandat tiegħu mhux ħajibqa' validu. Il-Parlament Ewropew diġà ftiem u ħabbar din l-informazzjoni lill awtoritajiet kompetenti eżis. Sinjuri sa nixtieq nibdew bil-votazzjoni fuq l-aġenda ħanivutaw l-ewwel fuq ir